Wara paragrafu wieħed emenda 56 minu favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda wieħed votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malluqa. Tekst maddeċ emenda 57 favur kontra astensjonijiet maddeċ 51 de votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Text m'għaddix 58 votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Il-tekst m'għaddix 59 favur kontra astensjonijiet m'għaddix 60 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Mm, votazzjoni maluqa. Maddiċ, 61 favur, eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maduqa? Text maddiċ, mela, 85 eh, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 86 favur, kontra, astenzjonijiet madda, 87 eh, favur, kontra, astenzjonijiet għadda, 88 favur, kontra, astensjonijiet għadda niverifikaw imma votazzjoni magħluqa text m'għaddix paragrafu 35 erba' partijiet il-partijiet nomin votazzjoni nominali u l-parti miftuħa il text għadda t-tini parti favu ehm, miftuħa. Maluqa. Għantijiet t-tini parti favu. Miftuħa. Għadda t-tini maluqa. Għaddiet. Raba parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mm, Tekst maddix. 62 favur kontra. Astenzjonijiet għadiet 89 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 63 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 64 eh, favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 5 favur kontra astenzjonijiet għadda 41 ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 65 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex Paragrafu 5, tekst oriġinali żewġ partijiet, it-nej parti eh, nominali, eh, vot nominali, u parti miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-tekst għadda. It-tieni parti favur. Votazzjoni magħluqa. Il-tekst għadda. Vemenda 24 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 60 test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. It-tekst għadda. 63 tekst oriġinali, vot miftuħ. Votazzjoni hija it text għadda. Paragrafu 64, Tet partijiet, Text oriġinali, l-ewwel parti favur, kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur, kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tielet parti favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragraf 65, żewġ partijiet tekst oriġinali u tekst favur kontra astensjonijiet għadda, tieni parti favur kontra astensjonijiet għadda, 67 tekst oriġinali favur kontra astensjonijiet għadda, 68 tekst oriġinali favur l-ewwel parti kontra assenzjonijiet għadda, tieni parti favur kontra assenzjonijiet għadda. Emenda 25 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Il-tekst maddiġ, emenda 6 favur kontra astensjonijiet għaddiet, tekst oriġinali, votazzjoni nominali miftuħa, le anzi taqa. Emenda e, emenda 26, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa it-text m'għaddiex navvotaw fuq emenda seba' favur kontra astensjonijiet għaddiet tekst oriġinali votazzjoni le ta' wkoll Mela nivvotaw fuq text kollu kemm hu l oriġinali l parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għadda. Il-tekst oriġinali votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni magħluqa. Text għadda paragrafu 75 emenda 27 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-tekst m'għaddix. Tekst oriġinali l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet għadda, it-tieni parti favur kontra stenzjonijiet għadda. Paragrafu 77 tekst oriġinali żewġ parti l parti favur kontra astensjonijiet għadda t-tieni parti favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 28 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 29 żewġ parti l parti favur kontra. Ollu jdejkom favur. Kontra astenzjonijiet għaddi tieni parti nominali votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. it tekst ma' deċ, tekst oriġinali, votazzjoni nominali, vot miftuħa. Votazzjoni magħluqa. it tekst għad provat. Tremenda favur kontra astenzjoni għaddiet. Issa, tekst oriġinali li jaqa, paragrafu 83 tat tekst oriġinali ma' favur kontra favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-tekst għadda. Paragrafu 106 li żewġ partijiet u parti favur. Kont. L-ansi, disajn, skużawni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-tekst m'għaddix. Tekst oriġinali Paragrafu 16 1 parti favur kontra astensjonijiet għadda, tieni parti favur kontra astensjonijiet għadda, emenda 66, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa? Għaddit. Dejta disajn favur? Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw mhux qed nara sew. Għatfallinna pala voti, sinjuri, kieġobkom għallu jdejkom. votazzjoni magħluqa. it-text għadda emenda tnejn minu favur kontra astensjonijiet għaddiet Niverifikaw? Niverifikaw. Emenda t-nejn. Sazzjoni maluqa. Text għadda. 77 minu favur kontra astensjonijiet għaddiet 68 Le, 67. Votazzjoni miftuħa. Għanna xi mija oħra. Votazzjoni magħluqa, it-text għadda. Eħe, għaddit. Emenda 68 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Niverifikaw titollu jdejkom. Il-voto è chiuso. Votazione maluqa. Baddiċ. Emenda 30, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Text provat eh, u issa 30 eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tekst għadda. Emenda 69 favur. Kontra astenzjonijiet eh, m'għaddix 32 votazzjoni miftuħa nominali. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Mm, paragrafu 123, il-test oriġinali, l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tekst għadda tieni parti favur, eh, miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Text għadda. Emenda 33, votazzjoni minn hemm nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 209, tekst oriġinali l-ewwel parti favur. Kontra, astenzjonijiet għadda. Tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Emenda dissa favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 34 favur, kontra astensjonijiet għaddiet tekst oriġinali paragrafu 214 votazzjoni nominali miftuħa Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu eh, propament emenda 92 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 219 favur kontra astensjonijiet ma m'għaddix nħanna kontrollaw kontrollawma. F'tazzjoni maluqa? M'għandix. Mela. Wara paragrafu 223, emendat 10 favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 97 favur kontra astensjonijiet għaddit, 93 favur kontra astensjonijiet eh, naħseb ma ddiċ nħan verifikaw. Italjan il-traduzzjoni ta' ċekku wa kontroll. Voto chiuso. Ah, Provato, giusto. Emendamento 35. Emenda 35 vot nominali, vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Tekst għadda paragrafu 250 favur kontra ħadd waqt ivvota u donnu. 250 minu favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 36 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Text maddix. Paragrafu 263, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet għadda, tieni parti favur, kontra, astensjonijiet naħseb approvat niverifikaw. verifikaw. Tekst approvat. Ehm, paragrafu eh, emenda 11 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 70 favur kontra astensjonijiet maddiex. Emenda 71 favur kontra astensjonijiet maddiex 72 favur kontra astensjonijiet maddiex 37 favur kontra astensjonijiet maddiex 37 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 74 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 98 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 52 de votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Il voto è chiuso. Il votazzjoni issa magħluqa. 38 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 75 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 76 favur anzi votazzjoni nominali votazzjoni magħluqa il-votazzjoni issa maddiċ. 39 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 12 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 77 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tieni parti favur kontra astenzjoniet. niċċekjawha. It-tieni parti ta' it-tieni parti ta' 77. il-votazzjoni magħluqa approvata 78 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 79 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa approvata 80 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 40 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 94 votazzjoni nominali miftuħa. Il-vot è chiuso. Il-votazzjoni issa magħluqa approvata. Mela, emenda 21 favur kontra astenzjonijiet approvata 22 favur kontra astenzjonijiet approvata 23 favur kontra astenzjonijiet approvata 13 favur kontra astenzjonijiet approvata 14 favur kontra astenzjonijiet approvata 95 favur kontra astenzjonijiet maddiċ imma nistgħu niċċekjawa 95 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. it-test approvat 96 maqsuma fit tnejn l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Vot magħluq approvat test tieni parti favur anzi, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. It-test ġie approvat. Dan għassanna għal emenda 42 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 16 favur kontra minu favur, skużawni, kontra astenzjonijiet approvata 17 favur kontra astenzjonijiet approvata 81 favur kontra astenzjonijiet eja niċċekkjawa emenda 81 niftħu l votazzjoni Vota chiuso. Il-votazzjoni magħluqa m'għaddiex. Paragrafu 326 l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet, tieni parti favur kontra stenzjonijiet approvata. Emenda 43 favur kontra stenzjonijiet approvata. Paragrafu 333 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet approvata. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet emenda 82 favur kontra astenzjonijiet ma d-deċ paragrafu 345 votazzjoni nominali miftuħa. Tidu t-ċekjaw, sen t-ċekjaw emenda 82 votazzjoni miftuħa. Il voto è chiuso. Votazzjoni issa maluqa it-test ma ġiex approvat. It-test ma ġiex approvat. Votazzjoni nominali miftuħa fuq paragrafu 345. Il voto è chiuso. Il, te- il votazzjoni malluqa, it-test approvat. Paragrafu 3, favur, kontra, astenzjonijiet, approvat. 44 emenda, votazzjoni miftuħa. Il voto è chiuso. Il votazzjoni malluqa, it-test maddiex. Paragrafu Anzi, emenda 83, favur kontra astenzjonijiet maddiex. Paragrafu 359, votazzjoni nominali miftuħa. Il voto è chiuso. Il-test. Il-votazzjoni magħluqa, il-test approvat. Paragrafu, anzi, emenda 84 maddiċ. Test oriġinali 368, votazzjoni nominali miftuħa. Il voto è chiuso. Il-votazzjoni issa magħluqa, it-test ġie approvat. Emenda 45 favur kontra astenzjonijiet niċċekkjawha. Emenda 45. Il-voto è Il-votazzjoni magħluqa. It-test approvat 46 favur kontra astenzjonijiet approvat 47 Emenda favur kontra astenzjonijiet approvata 48 votazzjoni nominali miftuħa fuq emenda 48. Il voto è chiuso. Il-votazzjoni magħluqa it-test maddiex. 53 votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni magħluqa it-test m'għaddiex. Test oriġinali, paragrafu 401, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni nominali magħluqa. it-test ma ġiex approvat. 54 D, votazzjoni nominali miftuħa. Il voto è chiuso. Votazzjoni magħluqa u t test ma ġiex approvat bħala emenda 55 disa. Votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa it-test ma ġiex approvat. Emenda 49 dawk favur kontra astenzjonijiet ma ġiex Test oriġinali, votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. it test approvat. Emenda 18, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa it-test ma ġiex approvat. Paragrafu 408 test oriġinali votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. it-test approvat. Paragrafu 409, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa it-test approvat. Emenda 50, votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni nominali magħluqa. it-test approvat. Emenda tlieta, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, approvata. Erba' favur, kontra, astenzjonijiet, approvata. 19 favur, kontra, astenzjonijiet, approvata. 20 favur, kontra astenzjonijiet approvata Ejja nivvotaw issa fuq ir-riżoluzzjoni mod sħiħ votazzjoni nominali miftuħa. Voto chiuso. Votazzjoni issa magħluqa it-test ġie approvat. Nifirħu lis sinjura Koffer Niedermayer. Proset l onorevoli Kofot u Nita Majer. ċabċipa għal-kem domna nivotaw <laughs> ta' anki għal-rapport. Mela, issa, emenda numru wieħed, votazzjoni nominali miftuħa fuq dan ir-rapport bejn li u l-ftejn tal svizzera L-votazzjoni issa maluqa u maddiċ. Emenda tlieta, votazzjoni nominali miftuħa il-votazzjoni magħluqa le għadha miftuħa. It-test m'għaddiex. Test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet approvata, tieni parti favur kontra astenzjonijiet approvata. Se niċċekkjaw it-tieni parti ta' dan il-vot. Il-votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa approvat. Premessa ke emenda 2 minu favur kontra astenzjonijiet approvata. Ir-rakkomandazzjoni sħiħa votazzjoni nominali miftuħa. il-vot issa malu u it-test ġie approvat. Nifirħu lill-Onorevoli Franzulika dan iwassalna għal parti li jmiss id dikjarazzjoni tal-voti.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 ahora a las explicaciones de... Tajjeb, mela, eja naddu għall-ispjega tal-voti, se nibdew bir-rapport Ulfskog u se nagħti l kelma lill-Onorevoli Alex Maja. Grazzi President, jina futajt kontra dan il-rapport, jina mandiċ problema bil-li qot jimxil qoddimu l-ura l-arloċ BST fix-xitwa imma sija żejda l qudiem fis-sajf li nqogħdu eh, nżidu sija filgħodu ikun tajjeb għal kulħadd għax nistgħu nsalvaw ħafna ħajjiet se nsalvaw ukoll l-użu ta' eh, dijossidu tal-karbonju fuq l-arloġġi 5 miljun ruħ eh, iffirmaw il-petizzjoni għax il-Brexit qed kisser lill-Renju Unit wafqu l-arloġġ u revokaw artiklu 50. Grazie, signor Zdrojewski. L-onorevoli Zdrojewski. Grazzi ħafna, President. Jiena favur illi ma nbidlux il-ħin u naħseb li issa dan għandu bażi bil-fatti. Madankollu kollu rridu nikkonsidraw eh, il-problemi kollha meta aħna imbidlu il-ħin darbtej f'sena, jiena favur l-armonizzazzjoni u jiena favur li konna preparamenti aħjar għal din id-deċiżjoni ma dana kollu dak li qed nissuġġerixxu bħalissa dan il-perjodu ta' 18-il xahar huwa twil wisq juri li aħna maħniex effiċjenti biżejjed u li ma nistawx nieħdu azzjoni malar kemm jista' jkun fejn bżonn l effiċenza U allura jekk wafqu din l-idea u dan il periodu għandu jiġi eh, imqassar għal massimu ta' 12 il-xar. Signora sinjura Vautmans, grazzi President kollegi, eh, votajt favur dan ir-rapport eh, biex aħna inneħħu l-bidliet staġjonali tal-ħin fis sajfu fix xitwa jiena nemmen li għandna nżommu għadil ħaġa Anzi, jiena ma nemmenx li għandna nżommu għadil il-ħaġa. ċittadini irridu ħin wieħed, irridu l-ħin tas-sajf. U jiena sperajt li din il-ġimgħa se jkollna bidla fil-ħin għall aħħar darba Pero in-nies qegħdin jgħidu li għandna bżonn aktar eh, żmien għal eh, mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u allura jista' jkun li se jkollna perjodu tranzizzjonali twil u dan mhux bil tajjeb għall-ekonomiji tagħna, però jiena verament kuntenta li dan ir-rapport eh, ma ġi approvatu fl-aħħar fil-2021 Mhux qed nara lis sinjura Aguilera hawnhekk fil-Parlament u allura ngħaddu għall-Onorevoli Svisa. Grazzi ħafna. L-istudji u rewna illi il-bidla fil-ħin minħabba l-istaġuni ikolla impatt fuq is-saħħa, trasport, il-grid tal-enerġija, l-agrikoltura, eccetera. B'hekk jiena votajt favur illi ma nkomplux dan il-bidliet skont l-istaġun. Però nixtieq li ma nistennew sal-2021 u nikont nippreferi kieku nżommu l-arloġġi tagħna fuq il-ħin tas-sajf jiena naħseb għandna iva nżommu l-ħin tas-sajf u riċerka seturi fil-ġejjieni illi il-ħin tas-sajf se jirbaħ sta l-istati membri li jiddeċidu huma iżda se jkun hemm kwistjonijiet bil-koordinazzjoni se jkun ħafna x'namlu bekk. Jekk nibdew nintroduċu ħinijiet differenti dana kollu se jkollu impatt fuq il-frontieri u traffiku eċċetera bekk jiena favur il-bidla għal ħin tas-sajf biss. Grazzi. Grazzi sur Seinfeld. Grazzi ħafna, President. Il-kwistjoni li qed niddiskutu hija waħda importanti għaliex hemm impatt fuq kważi kull ċittadin b'mod prattiku. Darbtej fis-sena aħna infixklu l-andament tal-ħajja skont il-kalendarju. Dan huwa importanti għat-trasport, għall-ekonomija, għat-turizmu, għall intrapp mill-imprenditori tagħna u allura jiena nappoġġa l-bidla iżda għandi d-dubji tiegħi. U allura jiena nappellakom biex l-ewwel taħsbu dwar dan id-dewmien f'termini ta' implementazzjoni. Din hija xi ħaġa inkwetanti. Mbagħad qed nisma' wkoll illi saħansitra wara li jsiru l-bidliet xorta waħda sejrin ikonna ħinijiet differenti f'pajjiż differenti, xi ħaġa li ma nappoġġax, grazzi. Grazzi ħafna, Sur Hanan. Grazzi. Jiena smajt il-kollega tiegħi min-naħa tal-Partit Laburista li tipprova dawar id-diskors fuq il-Brexit. Jiena ma sax nimmaġina illi jkun hemm ħafna MEPs tal-Labor jew tal-Tories hawnhekk ikonna elezzjoni oħra Kulħadd qed eh, issa jaħseb li issa din hija deċiżjoni Ewropea ġifieri iż-żona tal-ħin li inti tkun fija ma dix issa deċiżjoni Ewropea. Naħseb li hemm każ b'saħħtu illi nibqgħu fil-ħin tas-sajf pereżempju fir-Renju Unit u nibqgħu fuq regoli illi jinfluenzaw anki il-xogħol tal-ħaddiema u allura naraw kif l-idea ta' politika Ewropea żiedet Ġifiri, xaġa s-sir, ħadd ma jgħid xejn, xaġa li tiġi deċiża hawnhekk. Xorta waħda, niddeċidu x'niddeċidu. Naraw umbat jekk dana kollu se jkollu impatt anki għal ħajja tal-ġejjini tagħna, grazzi. Senjor Kelly. Eh, Sir Kelly. Aħna xin ingrazzjak eh, tal-ċans tal-kelma, aħna fil-grupp ta' ħidma minna ġamma snin jaħdmu fuq u dan aħna l-ewwel net konna qegħdin naħdmu b'ħafna persuni wkoll li kienu voluti fil-modi, jiena kontenta ħafna li kien hemm min irvota favur 192 kontra 410 favur u issa nistgħu nmexxu din proposta l qudiem biex intemmu din dawn il-bidliet tal-arloġġ bianwali fl-Unjoni Ewropea. Is-sena 2021 tagħtina ċans li inħarsu lejha di biex naraw eżattament liema jippreferu jekk għoxin tas-sajf jew tax-xitwa. Jiena personalment nippreferi tas-sajf. Pastor Hannan nħoss li r-Renju Unit u l-Irlanda kieku jippreferi jibqgħu ħin tas-sajf biex naħdmu fuq dan flimkien għall-menu naħseb ħaġa tajba din grazzi tassew. Muchas gracias, señor Sosnies. Si tassew, sur Sosnies. Grazzi, fl-aħħar hija xi ħaġa li jiena votajt favur. Taħab kuxenza ċara, jista' jkollok dokument fripi minna mingħajr referenza għal ugwaljanzi u influenza li dibatu messaġġi għawin, pjata d dinja Dinja ħaġa tajba di. Għandu ħafna paġni vera dan id-dokument imma insomma huwa progress u għallu fatajt favur. Il-gvern ser eh, ikunu jistaw eh, iżommu idejhom eh, għalihom u mhux joqogħdu jġelu il ħatti ieħor idawwar l-arloġġ għax irridu jqum kumini u jġel koħdu kumini għax ħadd jqum kumini. Grazie, signor Polczak. Dziękuję za. Grazie. Grazzi tassew e, u jiena nixtieq ngħid illi napprezzajt ħafna il mewġa ta' appoġġ illi kellna għal ċittadini Ewropej. Fil-fatt din kienet waħda mill-inizjattivi tal dak li reġixxejna l malar bħala Kummissjoni u bħala ju u naħseb li minna ħaġa tajba li tratajni daqshekk malajr. Issa il-skadenza tal-2021 is probabbli għal bot wis għal ħafna minn ċittadini tagħna minħabba li huma qed jistennew forsi affar differenti, forsi xtaqgħu li din xi tkun xi ħaġa iktar bikrija. Jiena pjuttost flessibbli hawnhekk, jiena nista' naċċetta deċiżjonijiet li jittieħdu mill-istituzzjonijiet nazzjonali jew inkella fuq livell tal-Unjoni Nista' naċċetta ħin tax xitwa ħin tas-sajt. L-Unjoni Ewropea wara kollox jibda minn il-Portugal, għal-Vant, jom kella mit-Tramontana, mill-Arktiku, sa' nofsinhar, ġivjament, hemm differenzi. Muċa grazjas. Passamos. ħafna. Nadu issa għal-rapport Buzek fuq regoli komuni għassu intern fil-qasam tal-elettriku. Nixtieq nagħti l-kelma l-Sur eh, Benito Zilwaga. Grazzi ħafna. Illum aħna votajna fuq ir-riformi għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku. Finalment irrikonoxxejna il-komunitajiet u l-assoċjazzjonijiet bħala eh, ċavetta għat tranzizzjoni ambjentali tajba. Dan Ma nistawx nħallu tranzizjoni tal-enerġija tagħna fidej il-kumpaniji l-kbar. Irridu npoddu ċittadini fiċ-ċentru ta' din il-bidla. Għamilna limiti fuq il-mekkanizmi hawnhekk 2020 eh, għall-aktar power stations li ħamġu per eżempju eh, Eh, u koll nindirizzaw sussidji għal nukleari u għal karburanti fossili. Fil-qasam ta' tibdil tal-klima l-urġenza hija ħafna ikbar ma nistgħu nħallu l-ħadd lura importanti li natu alternattivi għal daw il-ħadima li se jiġu effettwati fil-modell ta' produzzjoni. Grazzi, Sur Strodojewski. President, jiena kontra ir-regolament kollu u li jkun hemm interferenza żejda mill-gvernijiet u l-istati f'politika ta' din it-tip. Aħna hawnhekk qegħdin nivvotaw għal erba' proposti li huma parti minn dokument ħafna ikbar li huwa korrenti b'mod minimu ħafna. Naturalment, l-utenti aħarija se jkollhom eh, pożizzjoni aħjar u din hija importanti u għandna intenzjonijiet tajbin ukoll għat-tibdil fil-klima, jiġifieri emissjonijiet baxxi. Qed nippruvaw ukoll nirregolaw eh, b'mod aħjar fis-sens ta' inqas frammentazzjoni, però rridu naħsbu dwar il-perjodi ta' tranzizzjoni, rridu naħsbu fil qudiem għaliex in-nies li se jkunu effettwati bil-bidla rridu il-ħin jippreparaw għalihom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kumpulanatri. President, jiena verament kuntenta illi din ir-riforma importanti fuq regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku kienu approvati b'mod wiesa ħafna illum. Din hija l-aħħar parti fil-pakett tal-enerġija nadifa u aħna minna passi kbar fl-Unjoni Ewropea fl-iżvilupp tal-Unjoni tal-Elettriku. Għaliex din hija importanti? Għaliex l-intejbu l-funzjonament tas-swieq huwa importanti biex aħna noħolqu sigurtà fil-provvista ta' l-enerġija u biex ukoll nużaw ir-rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġija tagħna. Dan il-mudell għandu e, jiġi applikat f'postijiet oħra wkoll pass importanti. Hemm bżonn ta' kooperazzjoni u rridu nagħmlu aktar xogħol f'dan il-qasam nkunu aktar ambizzjużi għandu jkollna wkoll aktar regoli stretti fuq l-emissjonijiet. Grazzi ħafna. Isur Kelly. Grazzi, nappoġġa l-proposti li għandna dwar is suq intern tal-elettriku u biex inneħu s sussidji għall impjanti li jaħdmu bil-faħam. Xi ħaġa li se tkun ta' sfida għall-Irlanda pajjiżi iżda jrid ikollna transizzjoni tal-enerġija u rridu nillimitaw l lajnuna għall impjanti tal-faham biex bekk ikun hemm investiment li jmur għall enerġija rinnovabbli. Wara li kellna lat dwar karburanti fossili fl-2018 sena l-oħra fl-Irlanda, irridu naraw se jkun l approċċ f'dan ir-rigward ċertament kellna mira ta' 2% għal l-enerġija rinnovabbli innen nota illi l-enerġija nadifa hija pass importanti għal ġejjieni nilqa leġiżlazzjoni biex bekk ikonna suq aktar adattata rinnovabbli u anki nkunu nistgħu niksbu l miri importanti tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Polczak. Grazzi ħafna, President. L-elettriku u l-kummerċ hija xi ħaġa importanti għax l elettriku huwa parti essenzjali tas-suq tagħna. Jiena personalment nixtieq kummerċ mingħajr ostakli biex bekk l-istati membri jkollhom kummerċ ħieles. Regolamentazzjoni eċċessiva eh, tkun ta' pis, però mhux il-każ ta' dan ir-rapport partikolari għaliex naħseb illi kollox qed jorbot tajjeb ħafna mal-qafas enerġetiku fl-Unjoni Ewropea. U allura jiena nilqa din il-leġislazzjoni iċ-ċittadini tagħna jixtiequ din il-ħaġa wkoll għaliex iriduna nwieġbu għal bidliet fil-klima biex intejbu l pożizzjoni tal-konsumaturi fis-suq u anki sabiex naċċertaw li jkun hemm kompetizzjoni indaqs fis-setturi kollha tal-enerġija. U allura rridu programm ambizzjuż grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Jazlovika, grazzi ħafna President. Il-kompromess involva ħafna xogħol, però fl-aħħar għandna ftehim. L-akbar parti importanti ta' rapport hija illi r il red lines kollha huma inklużi anki għal dak li nixtaqsam libra territorjali. Qed ninkludu wkoll aktar interessi ta' pajjiżi terzi dan jfisser illi pipelines ġodda ma jistawx jisiru vacuum legali kif sar b'Nord Stream 1 u allura l preżenza tagħna fl-Ewropa se tmur l aħjar nittama li regolamenti l-ġodda jiġu applikati malar kemm jista' jkun għal Nord Stream 2. Grazzi ħafna lis Sur Buzek u għan-negozjaturi kollha l-kontribuzzjoni tagħhom sar ħafna xogħol u jiena votajt favur grazzi. Muchas gracias. Pasamos al siguiente informe, señor Bisek, sobre mercado interior de la... Naddu rapport li jmiss, ir rapport ta' Sir Buzek fuq is-suq interna l-elettriku Mr. Seinfeld. Grazzi, President. Bla dubju, il su intern l elettriku fl-Unjoni għandu jiġi trasformat. Aħna rridu ntejbu il- Sitwazzjoni tal-utent aħari, il commercials konfinali u s-sikurtà tal-provvista u ninkludu enerġija li t-ġeddet. Dan ifisser illi ċ-ċittadini ser jaħdmu f'ambjent iktar b'saħħtu u klima aħjar. Biex nimplementawha aħna rridu nagħmlu din it-tranzizzjoni għal produzzjoni enerġetika b'emissjonijiet baxxi. Aħna rridu nintegraw dawn il- sistemi ta' enerġija li tiġġedded li huma li jġiġġeddu jridu nidrinġilizzaw il-ġenerazzjoni tal-enerġija u irridu nivolvu l utent aħari. Iżda dak li huwa importanti huwa li ikollok il kapaċità tas-suq li tkun effiċjenta b'appoġġ mill-istat għax inkella mista taħdem. Id-dibattitu tagħna mixi f'din id-direzzjoni, ġifieri naqbel. Grazzi. Grazzi tassew, issa r rapport fas fuq il-ġustijiet tal-awtur fil-suq digitali. Sur Mawlu mhux qiegħed hawnhekk? Is-Sinjura Matthias. Lanqas mi hawnhekk? Every Winter? Iva. Iva, fl-aħħar jiena kelli nivvota kontra. Jiena kelli ċertu tħassib minħabba ma stajniex nivvotaw separatament fuq artiklu 13 Il-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-awtur għandu jinżandhom jinżommu fid-dinja diġitali u dak li aħna kellna għalissa kien eh, forma ta' ċensura. Jiena kelli ċertu tħassib rrid nevita li jkun hemm filters tekniċi, ħafna persuni ħarġu bi protesta kontra ġifieri ma stajtx nivota favur. Ma stajtx nivota kontra ebda minnhom propjament għaliex kelli tħassib fuq il-pjattaformi hawnhekk. Imma affarijiet pożittivi għal aspetti kreattivi u edukazzjonali, eccetera. U ma rridx nivvota kontra d-direttiva kollha kemm lanqas. Meta niġu għall-implementazzjoni ta' dan tama l-feliġi nazzjonali jkollna il-bilanċ tajjeb bil-ħarsin tal-copyright. Grazie, signora Spiraki. Grazzi, Sur Spiraki. Orvi Spiraki. Mm, grazzi. President. Illum ħadna pass importanti ħafna l-qoddim lejn li nagħtu tweġiba li l-libertà tagħna tieqaf meta persuna, dritti ta' persuna oħra tibda. Jidħol inta l-Ewropa, il-kreaturi, il-kittiba, l-artisti, dawn iridu jiġu b'xi mod ikkumpensati dawn id-drittijiet jistgħu jaħdmu fis-sit waħdini startups il pjattaformi bħalissa li ilhom hemmhekk inqas minn tliet snin illi m'għandhomx ħafna dħul illi m'għandhomx ħafna persuni li jitlu fis-sajt tagħhom ma jindhomx ikollhom l-istess regoli li applikaw pjattaformi kbar iżda dawn il-kol għandhom iħallsu l kreaturi tagħhom. il kreaturi huwa dak illi tija tifsira. Id-dinja digitali, id-dinja digitali ġili tivolvi iktar malajr leġizlazzjoni u aħna għawdin hawnhekk bħala kol leġizlaturi biex nagħtuhom il-kreaturi l-odda biex iħarsu e, xogħolhom. Grazzi l-Onorevoli Ġeċen. Grazzi ħafna President. Jiena ifutajt kontra id-direttiva llum. Jiena nibsa' li l-Parlament fetaħ it-triq għal magna mhux demokratika fuq eh, ċensura mingħajr ebda tip ta' kontrolli demokratiċi. Dan se fetwa l-internet naturalment. Aħna għandna ċensura awtomatika u aħna hawnhekk qegħdin inneħħu l libertà tal-espressjoni dan iħassibna li għandek algoritmi li se jiddeterminaw il-mod ta' kif jaħsbu ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Soltes. Id-direttiva ta' drittijiet tal-awtur hija bżonn juża l-koll għandna bżonna, speċjalment l-awturi, però huwa ċar illi din mhijiex rebħa għal xi ħadd partikolari. Aħna hawnhekk qegħdin inbidlu l-internet f'post ta' ċensura robotizzata iddettata mill-ġganti tal-web. Kien hemm multa astronomika allokata għal Google il-ġimgħa l-oħra. Aħna hawnhekk qegħdin inħallu sbilanċ fissu seħ. Aħna għawnek irridu ndirizzaw robotized filters u li dawn il-filters jista' jkollhom impatt kbir fuq id-drittijiet ta' min juża l-internet. U jiena nemmen li din id-direttiva fl-implementazzjoni tagħha se jkollha l-effett bil-kontra u se tillimita l-internet kif xmena fuqa illum u tillimita wkoll kreativita li l-Ewropa tant għandha bżonn. Grazzi l-Onorevoli Mann. Jiena kont kontra il-kompromess fuq id direttiva ta' dritti tal-awtur minħabba artiklu 13 jiena naħseb li huwa importanti li l-artisti, l-ġurnalisti, l-mużiċisti ikunu min ikunu ikunu protetti, però dan ma jagħtix eh, parametri stretti. Jiena naħseb li l-iżbalji saru l-algoritmi jiddistingwu bejn dak li għandu jkun taħt id-drittijiet tal-awtur jew le għandna bilanċ bej l-analog u digitali rridu naraw kif dan se jiġi implementat fl-istati membri. Hemm ħafna xwieħed iqis anki l-libertà tal-espressjoni. L-internet għandha tkun ġusta, miftuħa u aċċessibbli għal kulħadd. Grazzi ħafna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 capisaldi di un qualsiasi sistema che voglia dirsi democratico. l'accordo raggiunto in trilogo non è soddisfacente questo perché. il-ftehim li għandna fit-trilogu mhux suffiċjenti għaliex aħna rridu naraw li dejjem ikollna bidliet adattati abbażi tal-avvanzamenti teknoloġiċi fl-era diġitali għaliex dana kollu għandu impatt fuq artiklu xe 11 u 13 għaliex bekk niperikolaw l-internet u allura inxeklu l-libertà fuq tal-internet da mhux aċċettabbli u allura aħna votajna kontra. L-internet trid tibqa' ħielsa, Movimento 5 Stelle dejjem se tiġili tal din il-ħaġa. Grazzi. Senjor Bitikofer. Grazzi, l-kellim li jmiss.